Buongiorno kolleghe e kollegi. Notba tajba kollegi. nieko ġabkom ħodu postkom sabiex nibdew is-sessjoni ta' votazzjoni. L-ordine del giorno reca la votazione. L-agenda titlobna nivvotaw fuq il-rapport zgong fuq il-Faċità Ewropea ta' Mikrofinanzjament tal-impjegi u l-inklużjoni soċjali strument ta' mikrofinanzjament eh, progress. L-emendi minn 35 sa' 44 ġew irtirati. Nibdew bil-votazzjoni. Blok numru wieħed ta' kompromessi minnu favur kontra astensjonijiet Blok ta' kompromess numru wieħed huwa approvat. Nivvotaw issa fuq emenda 11 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Avete votat? Vota kolħat? Votazzjoni maluħa. votaw 533, 67 favur, 453 kontra, 13 l-astenzjoni, emmen 11 għalek ma taddix. Votazzjoni distinta issa fuq emenda 13 ġiet irtirata. Ik joġbok, kollega. Il-magra tijaj mux taħdem. Fil-votazzjoni li għaddit, fil-fat, votajt favur, pero ovvjam il-magna tijaj mux taħdem. Iva sanni bħatu technician mill-ewel ħalli isewilek il-magna ta' votazzjoni tijak uħnedu nota u ta' kif votajt. Emmen 14 issa. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Avete votato tutti? Vota kolħat? Votazzjoni maluħa. Votaw 566, 94 favur, 350 kontra, l-emenda 14 ma taddix. Emenda 50, votazzjoni minnali, għalli votazzjoni miftuħa. Avete votato tu? Vota kolħat? Votazzjoni maluqa. Votaw 570, votaw 488, 80 kontra 2 żewġ astensjonijiet għalhekk emenda 50 tgħaddi. Emenda 1 u 45 jgħaddu għalhekk anzi jaqgħu. Issa nivotaw fuq emenda 15-46 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. kollegi li votaw 578, 73 favur, 491 kontra, 14 l-astenzjoni, emendi 1546 ma jaddux. Emenda 65, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd? Votazzjoni maluqa. 492 favur, 81 kontra, 14 astenzjoni, menda 65 taddi. Emenda 67 u 68 issa, flimkien, dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet L-emendi jgħaddu. Emenda 18.50, zewċ emendi identiċi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Votaw 594 favur 70 kontra 522 u għalhekk dawn iż-żewġ emendi ma jgħaddux. Emenda 69 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ta' di l-emenda 69. Emendi 27, 47, zewċ emendi identiċi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. U jidu vota tutut? Vota kolħad, Votazzjoni maluqa. Vota 596, 89 favur, 372 kontra, l-emendi 24 u ma jaddux. Emenda 48, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kolħat? Votazzjoni maluqa. Kollegi li votaw 602, 7 favur, 518 kontra, l-emenda 48 ma taddix. Emenda 49, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd? Votazzjoni maluqa. 605 jivvotaw 86 favur 518 kontra emenda 49 ma taddix. Emenda 82 minu favur minu kontra l-emenda taddi. Emenda 54 dawk favur kontra astenzjonijiet l-emenda taddi. Għal daqstant emenda erba taqa. Emenda ħamsa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-vota kulħadd? Ta' jepwiz votazzjoni magħluqa. Votaw 609 kollegi, design favur, 383 kontra, l-emenda numru 5 ma taddix. Emenda 56 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Votaw 608, favur 516, kontra 66, Emenda 56 għalek taddi. Emenda 81 ġiet irtirata għalek nivvotaw fuq emenda 55. Minu favur? Kontra? Astenzjoniet? Emenda taddi. Nivvotaw għalhekk il-proposta tal-Kommissjoni hekk kif modifikata minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet. Il-proposta tiġi approvata. Nivvotaw issa l-proġett ta' rizoluzzjoni leġislattiv permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Avete votato tutti? Vota kulħadd?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 Aldo Patriciello per un minuto. L'onorevole Patriciello al minuta.